No. Buongiorno colleghe e colleghi, la seduta è aperta. Lodwa tajba il kulħadd. Mela wara l-kompożizzjoni ġdida tal-Parlament irċevejt l listi tal-gruppi politiċi u d-deputati tagħhom. Dawk li mhumiex iskritti eh, skont l-artiklu li għandna fir reglamentana tagħna. Listi eh, ta' delegazzjoni tal-membri qegħdin fil-marbutin mal-minuti komunikazzjoni oħra l grupp tal-Partit Popolari Ewropew, PPE, komunika ċerti deċizjoni tu li jagħmlu differenza fil mod fil kif huma mibnin il-kumitati. U dan isir skont id-data tal-lum. L-ordine del giorno. L-agenda issa titlob illi għanna preparazzjoni tal ta' preparazzjoni tal-Konsil tal-20 ta' frar fuq l-MFF. Nirringrazzja għal prezenza tal-President tal-Komissjoni, Signora von der Leyen. La parola Salutandola e ringraziandola la Ministra. Nirringrazzja wkoll il-preżenza tas Sinjura eh, eh, eh, Ministru illi qed tirrappreżentawnek il-Kunsill u nagħtiha minnu fih il-kelma Onorevoli Membri Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew u għapjaċir għaj l-indirizza din l-Assembleja għal din il laqgħa straordinarja fuq il- Għafas finanzjarju multianwali li se ssir fl-20 ta' frar wara l-preżentazzjoni tal-Kummissjoni għal proposta tal-MFF li jmiss il-presidenzi ta' qabel Bulgarija l-Finlandiża fost oħrajn eh, preparaw ħafna biex naslu ftehim. Issa wasalna fażi deċiżiva wara d diskussjoni li saret fil-Kunsill ta' Diċembru saret konsultazzjoni ma' l-imsieħba relatati u għabbażi ta' dan se jissottometti fil-JHA fi 17 ta' frar il-proposta tiegħu għal dir fuq livell tal-Kunsill Ewropew. Il-Presidenza Kroata tappoġġa b'mod sħiħ l-opinjoni li id-dil se tiġi finanzjata mal-arkemista jkun. Irridu naraw li naqsu lakuna minn dak li nixtiequ naġix eh, niksbu fuq livell tal-Unjoni u dak li għanna. Però bħalissa eh, għandna sitwazzjoni diffiċli. It-tluq tar-Renju Unit jatina lakuna budgetarja u l-Unjoni qed tafaċċa wkoll numru ta' sfidi u naturalment prioritajiet ftehim bilanċjat li jirrifletti l-ambizzjonijiet tal-Aġenda Strateġika fuq livell tal-Kunsill Ewropew fi frar hija neċessarja biex niftħu e, it-triq għan negozjati fuq ħafna files ta' kodeċizjoni fl-aspett settorjali u li għandhom jitlestew sa' jannar tal-2021 L-urġenza tal-MFF tiġi wkoll mill fatt li dan mhux se jkun it-tmim għaliex il-Parlament Ewropew irid jagħti konsens tiegħu għal dan ir-regolament. Aħna konxi mill-tħassib tagħkom u l-pożizzjonijiet li urejtu u għalhekk matul il-proċess kollu il-presidenti suċċessivi ħadu ħsieb li iżommu l-Parlament informat pereżempju permezz tal-laqat kemm qabel u wara il-JHA u anki il-laqat li diskutaw, diskutaw l-MFF u san komplu l-ġimma diħla u koll. Il-presidenza kroata se tkompli tamel dan meta jkonna l-MFF fuq l-agenda tana. Il-President tal-Konsill Ewropew kellu wkoll kuntanti eh, mar rappreżentanti tal-Parlament la darba nsibu ftehim unanimu fuq livell tal-Konsill Ewropew il-Presidenza Kroata se taħdem flimkien mal-Parlament biex ikollna riżultat pożittiv meta jivvota fuq dan ir-regolament li konna ftehim bilanċjatu fil-ħin fuq il-pakett tal-MFF anki il-parti tal-risorsi propju huwa fil-interess tal-istituzzjonijiet kollha u taċ-ċittadini kollha u tal-istati membri wkoll. Jiena nispera li nilħu ma dan il lan il-preżenza Kroata se tagħmel dak kollu li tista' f'dan eh, l-aspett. Grazie. Grazzi ħafna, issa nistiden is-Sinjura von der Leyen, għandek il-kelma, Sinjura. Grazzi ħafna. Spiċċat malajr, proset. Mel. Signori President, membri onorevoli, fil-fatt aħna se nkunu qegħdin nagħmlu laqgħa straordinarja tal-Kunsill eh, Ewropew il-ġimgħa d-dieħla u dinja xi ħaġa li qatt ma kellna bħala. Eh, se jkollna it-tlet istituzzjonijiet flimkien il-Parlament, il-Kunsill u l komissjoni li jaqblu fuq l-aġenda. Aħna nafu eh, eh, xanna fin-nofs hawnhekk għandna għanijiet ċari ħafna. Għanna il-problema tal-klima li qiegħda qudiemna u dinija xi ħaġa globali U jekk aħna se noħolqu ekonomija nadifa fuq livell tal-ambjent, allura se jkollna futur eh, aktar sostenibbli anke fil-qasam tal-impjiegi. Ridu naprofitaw ruħna mir-revoluzzjoni diġitali li għandna fid-dinja. Għandna nkunu eh, attivi f'dan il-proċess, mhux biss noqogħdu naraw il-ħadd jaħdem. Irridu nużaw tranzizjoni eh, ta' din ir-rivoluzzjoni digitali u fl-istess ħin investu fl-edukazzjoni, fil-ħiliet, ħalli bekk nassiguraw li ċittadini tagħna jkunu preparati għal bidliet li se jaslu. Madana kollu it il-ħina jafas. Ħankun ċara, jekk mhux se nilħu ftejim fuq il-budget sal-futur imminenti, allura mhux se nkunu f'pożizzjoni s-sena d-dieħla il nużaw il-budget il-ġdid u niffinanzjaw il-prioritajiet li għanna. U allura wasal iż-żmien il-kol kemm aħna rridu nkunu lesti biex insibu raġunijiet komuni u rridu nsibu wkoll il bilanċi tajjeb bej il-prioritajiet li kellna u l-prioritajiet il-ġodda li għaliex jekk inti tħares lejn in-negozjati għal kemm hemm ħafna stati membri li verament jiddefendu il-politika ta' koeżjoni, xorta għad għandna fejn naħdmu. Hemm ħafna stati membri li jiddefendu pereżempju il-politika agrikola komuni u sewa jagħmlu. Però jiena nistenna li nara l-istess dedikazzjoni meta niġu biex niddefendu il-prioritajiet il-ġodda tagħna għaliex eh, il-ġurnata li aħna se niffirmaw il-budget u se naqblu fuq dan il-budget u jien naf, allura mbagħad se ċittadini se jduru fuqna fuq il-Parlament, fuq il-Kommissjoni u se jsaqsu għal Horizon Europe, għal Erasmus, għal fondi tal-migrazzjoni, għad eh, digitalizzazzjoni, għad difiża u għal elf ħaġa oħra, u allura rridu naraw illi dawn il-prioritajiet jingħataw l-attenzjoni li hemm bżonn. Irridu budget illi ikun kapaċi jinvesti fil-startups digitali, illi jesplora l-intelligenza artifiċjali, illi jankra l-pożizzjoni tal-Ewropa bħala meċċejf f'dan il-qasam, fir-riċerka pereżempju, illi jagħti futur ħjar iż żaza illi jindirizza il-kawżi tal-migrazzjoni u li ħallina nuru solidarjetà solidarjetà f'każijiet umanitarji, speċjalment fejn ikun hemm katastrofi naturali illi ikollna unjoni ta' sigurtà u difiża. Però fuq kollox għandna bżonn budget illi iċ-ċittadini u l-kumpaniji jaraw illi bih nkunu kapaċi naġixxu fuq it-tibdil fil-klima. Għaċ-ċittadini din hija priorità kbira ħafna. Għalina hija sfida imma rridu nbidlu din l-isfida f'opportunità. U għal raġuni eżis deputati il-suċċess ta' dawn il-negozjati fuq il-budget jiddependu mill-mezzi illi aħna se nallokaw biex nifinanzjaw il-patt ekoloġiku għall-Ewropa. Jiena min se naċċetta ebda riżultat illi ma jkunx jiggarantixxi li almenu 25% tal-budget ikun iddedikat għal ġlieda kontra il-bidla fil-klima u jiena qed nippretendi li konna budget illi alloka risorsi budgetarji ġodda għal mekkaniżmu għal transizzjoni ġusta. U r raġuni għal dan hija sempliċi għaliex jekk aħna ma nallokawx il-mezzi, ir-riżorsi meħtieġa biex nappoġġaw ir-reġuni u l-ħaddiema l-iktar esposti għal konsegwenzi ekonomiċi u soċjali minħabba tibdil fil-klima, aħna mhux se jirnexxinna illi nilħu neutralità klimatika li nixtiequ il-patt ekoloġiku għall-Ewropa se jsir ma' ċittadini Ewropej, ma' riċerkaturi Ewropej, mal-intraprizi Ewropej, jew inkella mhux se jsir. U jiena naħseb li r-riżorsi propji ta' l-Unjoni se jkunu pass il qudiem importanti u għalhekk jiena mill-ewwel tlabt l-istati membri biex iqisu bi sħiħ il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward. Jiena konvinta il dan se jagħti spinta lill programm komuni tagħna u se jtaffi l pressjoni fuq il-budgets nazzjonali sabiex ikun possibbli li nallokaw fondi supplementari addizzjonali u din hija soluzzjoni fej jirbaħ kulħadd dak qed infittxu. Onorevoli membri, aħna nafu li n-negozjati mhumiex se jkunu faċli. Kifettu, aħna għanna inqas rizorsi bħal unjoni ta' 27 issa għanna madwar 75 biljun inqas għal periodu sieħ ta' 7 snin. Pero għat għanna aktar sfidi. Eh, u ebda stat membru ma jista' jsolvihom waħdu. Allura għal dan il-budget fit-tul ta' żmien eh, għandna eh, iktar diversità bħala membri tal-Parlament intom konxi mid-diskussjonijiet f'pajjiżkom u taraw ukoll il-pożizzjonijiet differenti tal-istati membri eh, eh, tal-kollegi tagħkom. U allura din se tkun sfida serja il-koll nafu dan. Però nafu ukoll li iċ-ċittadini mhumiex se jifmu il-fatt jekk il-politiċi ma jihudux id-deċiżjonijiet biex ikun hemm il-finanzjament tal-politika li hemm bżonn. Hija responsabilità tagħna fil-Kunsill Ewropew u fil-Parlament Ewropew biex aħna natu eh, xogħol siwi lill-Ewropa. Grazzi. E adesso ascoltiamo. Grazie. issa nisimgħu l-opinjoni tal-familji politiċi u nibdew bl-Onorevoli Weber fi sem il-PPE. President, segħeti fra Presidentin fra Razza. President, Sinja President tal-Kommissjoni, kollegi, jek nitkellmu dwar il-flus u dwar il-budget, aħna qegħdin nitkellmu dwar il-futur tal-Ewropa. U fejn se nagħmlu l-prijoritajiet tagħna jiena nixtieq nisħa illi kien ikun tajjeb kieku Jean Michel kienaw illum tajjeb kieku sema dak li għanna xnejdu għalux u kim qrib il-grupp ta' tmexxija tagħna imma kieku ġi fil-plenarja naturalment kien ikun hemm sinifikat differenti. Però tajjeb li għanna din id-data tal-20 ta' frar qed jipprova ssib tweġibiet għal-ċittadini, għal-bdiewa, għal-studenti, kulħadd qed jistenna ċarezza snin li ġejjin. U allura nawguraw lil Charles Michel dak kollu eh, tajjeb għal-futur. Il-Komissjoni għandha mandat ġdid, aħna wkoll għandna l-mandat ta' ċittadini tagħna u nafu qed jistennew iċ-ċittadini tagħna minn għandna u issa il-moment li nimplementawh. Għandna bżonn niċċaraw il-fatt illi mhux biss li niddefendu l-fondi eżistendi eżistenti għanna nkunu kritiċi lej dak li għamilna, Iva, naraw kif infaqna il-fondi u dan imur għal Johannes Ettinger u għal Johannes Han li huma responsabli minn dan il-qasam. E, ġifiri rridu namlu dan il-proċess b'mod e, autokritiku. Għal PPE u l-Komitat tal-Kontroll tal-Budget i li nilimitaw il-finanzjament fuq livell individuali. Jekk xi ħadd jieħu eh, ammont kbir mill-budget tal-Unjoni ma tistax tkun xi ħaġa tajba, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu speċi ta' eh, liġi kontra l-oligarkija hawnhekk għanna niddefendu il-finanzjamenti li għanna il-bdiewa għandhom jenataw appoċ il-reġjuni għandhom zon għal-globalizzazzjoni u dan ifisser illi l-Ewropa tikber fl-imkien u solidarieta hija bżonjuża fir-riċerka fl-Erasmus. Dan kollu valur mizjut tal-Ewropa. It-tielet qasam li rridu naħdmu fuq u li m'għandniex noqogħdu nifrankaw meta niġu għal futur il-politika agrikola komuni importanti imma m'għandux ikun hemm dinamika li noqogħdu eh, naqtaw il-finanzi f'ċertu Ma M'għandniex nitkellmu biss dwar eh, il-1 fil-mija fil ma nix nitkelmu dwar il-limitu, imma għanna nitkelmu dwar il-kontenut, jekk il-Konsill Ewropew jiddeċidi illi joħloq 10 telef eh, aġenti tal-Frontex eh, mhux aċċettabbli li naqtaw per pereżempju, jekk titixidi l-presidenza, u dan japplika wkoll għar-riċerka. Pereżempju, fil-ġilda kontra l-kanċer, għandna bżonn ir-riżorsi neċessarji biex inkunu ta' suċċess, samit l-Erasmus diġà. E, Nirringrazzja l Johannes u l-von der Leyen illi Eh, dawn l-oqsma sejtuhom. Jekk irid ikollna wkoll difiża tal-frontieri esterni għandna bżonn pjan eh, marzjali għall-Afrika dan flus li muset l fil-Ġermanja, fl-Awstrija eh, u fl-Olanda, ejja nwafqu diskussjoni tan net payments allura. U eh, jekk qed nitkelbu fuq ir-riżorsi propji, eh, rridu naraw li nofqhom tajjeb. Il-Kunsill għandu jkun jaf li aħna fil-PPE għanna limitu fuq ir-riżorsi propji, għanna bżon bidla sistematika fl-Unjoni Ewropea dwar dan u xi ħaġa li se nisqu fuqha fin-negozjati futuri. Anki istat ta' dritt eh, il-flus ta' minħalla sit-taxxa jistgħu jintefqu biss jekk ikun hemm stat ta' dritt li qiegħed sewwa. U eh, il-medja liberali hija l-aħjar mod ta' kif il-flus jintefqu sew anki b'relazzjoni għal ġudikatura, jiġifieri rridu nkollna MFF li għamel sens. Fl-aħħar David Cameron fl-aħħar diskussjoni dwar l-aħħar MFF beda jittalla pal wieħed fil-mija dan biex jikkonviċċi l renju Unit li l-Ewropa hija suffiċjenti u kif suppost imma kollegi rajna bl-eżempju tal-Brexit illi dan eh, se jsaħħaħ il-populizmu minflok se jgħinna. Hemm bżonn l-ambizzjoni mhux l-inqas denominatur possibbli. Grazzi ħafna u issa il kellima li jmiss. Grazzi, President Signuri, dan huwa wieħed mill-iktar dibattiti importanti illi se jkollhom impatt fuq il-leġislatura tagħna u anke fuq il-futur tal-Ewropa ta' xej noqogħdu ngħidu x'inhu mal-għanijiet tagħna jekk aħna ma nxambrux il-kmiem. Aħna qegħdin f'mument kruċjali għall-Ewropa dan jafu kulħadd. Aħna u anke l-Kunsill l-Ewropa għandha bżonn tagħmel trasformazzjoni kbira sabiex tkun mexxejja fis-sostenibilità fid-dinja għal trasformazzjoni ekonomika, soċjali, ambjentali. Ovvjament din l-aġenda ta' trasformazzjoni hija meħtieġa kulħadd jafu dan, anki l-Kunsill jafu, issa kull ma jonqos huwa illi aħna nkunu kapaċi npoġġu fuq il-mejda il-riżorsi meħtieġa sabiex inwettqu dak li għandna nagħmlu. Il-proposta hija raġonevoli. 1.3 eh, fil-mija tal-GNI. U issa rridu naraw kif se nagħmlu din it-tranzizzjoni ġusta il-proposta tal-Parlament hija ċara ħafna u għandha appoġġ mill-maġġoranza anki fost il-gruppi politiċi differenti. Il-President von der Leyen saħqet fuq il-ħtieġa illi din tkun f'kummissjoni ġeostrateġika u li aħna jkollna pożizzjoni tagħna fid-dinja. U anki l-President tal-Kunsill is-Sur Charles Michel ukoll irrefera għal ħtieġa li aħna immexxu fil-ċlieda għal neutralità klimatika fid-dinja issa irridu biss nikkonvinċu l kunsill dak li baqa' li nagħmlu. U għamnek jirrit najt ukoll illi aħna kieku konna eh, napprezzaw il-prezenza ta' Sir Charles Michel forsi ma tantx baqalu xijajt imma għandu ħafna x'jisma' u li aħna nikkonvinċu li l-Kunsill hemm bżonn illi aħna eh, nifru eh, nifmu responsabilità kbira li aħna għandna. Aħna qegħdin qudiem eh, irridu nkunu qudiem ftehim fejn ħadd ma jkun hemm ħadd illi jitlef ma jfissirx li rridu nneħħu flus minn politika biex n-namlu għan fuħra jew nneħħu l-flus minn għant reġun biex għan lill-reġun ieħor. Kien Jacques Delors dak illi għamel l-ħalaq l-ewwel MFF u huwa illi kien hemm bżonn illi konna aġenda Ewropea u li dana kella tkun ola l interessi nazzjonali li kellna navvanzaw fis solidarjetà tal-proġett Ewropew u din hija l-ambizzjoni li għandu jkollna f'dan iż-żminijiet. Nitlob lil kapijiet tal-gvern viżjoni Ewropea dak għandna bżonn għaliex aħna qegħdin f'mument importanti u issa stess qegħdin nilabu fuq il-futur tal-proġett Ewropew għallek bżonn illi minissa darba l dejjem Eh, nindirizzaw il-kwistjoni ta' rizorsi propji biex ikonna il-rizorsi addizzjonali li għanna bżon. Ma nistawx namlu iktar binqas. Irridu u koll nindirizzaw il-problem il-politiki Ewropej għal zazax, politiki Ewropej għal settur primarju għall agrikolturi għal raħala. Irridu li konna politika Ewropea biex nappoġġaw l-imprenditori, il-ġodda, il-riċerkaturi. l ġodda il riċerkaturi hemm ħafna affarijiet li rridu nagħmlu. Ma nistawx nabbandunawhom il-żmien għaddej u aħna nistgħu ngħidu li dan il-Parlament ħa paċenzja, għandu paċenzja u se nsemmi żewġ punti oħra. Il-Parlament jiddeċidi f'kundizzjonijiet indaqs mal-Kunsill u aħna maħniex senċedu taħt il-pressjoni tal-ħin għaliex il-futur tal-Unjoni Ewropea hija fidejna u hija ir-responsabilità l-iktar kbira li għandna f'dan il-moment. Grazzi ħafna. President. Grazzi, President Ċolos għall-ID. Aziz President, kollegi, l-Europa trid tagħti tweġibiet quddiem il-sfidi tal-kriżi finanzjarja, dik migratorja, l-bidla fil-klima, kriżi wara kriżi, dejjem wieħed jirrikorri iktar għall-Ewropa u iktar minn qatt qabel l-Ewropa tidher iktar meħtieġa u għalhekk hemm bżonn li nadattaw il-budget tal din ir-realtà l-ġdida. Jiena nixtieq nilqa l-impenn ta' Charles Michel li flimkien mal-Presidenza Kroata qed jippruvaw isibu ftehim fuq il-budget Ewropew għandu l-appoġġ l sħiħ tagħna. Imma il-budget irid ikun wieħed tajjeb. L-Ewropa mhijiex biss kwistjoni ta' impenn, aħna nieħdu impenni politiċi kbar dawn l-aħħar snin, imma rridu nigarantixxu illi dawn l-impenji waslu għal affarijiet tanġibli għaċ-ċittadini u l-adozzjoni ta' budget tajjeb juri li aħna determinati li naħdmu flimkien. Meta aħna naqdu flimkien l-ambizzjoni politiki tagħna mal budget inkunu kredibbli l-effetti tal-bidla klimatika huma tanġibbli u għalhekk hemm bżonn ta' trasformazzjoni, trasformazzjoni u wkoll, modernizzazzjoni tal-politika agrikola komuni, tal-politika ta' koezjoni. Imma għalhekk hawnhekk nix irrid nisħaq fuq tliet punti l-ewwel net id-daqs tal-budget aħna għandna bżonn il-mezzi biex niffaċċaw l-isfidi tal-lum u ta' għada ma nistawx noqogħdu biss nitkellmu fuq ambizzjonijiet kbar u l-għada nillimitaw il-kapaċità tagħna li nilħquhom dawn l-ambizzjonijiet għaliex il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea fajnejn iċ-ċittadini fuq dan is-serra aħna rridu inlaqgħu l-ambizzjonijiet politiċi mal-kapaċità li naġixxu. Mbagħad il-parti ta' fuq il-budget tkun modernizzata u tkun taqbel ma' trattati budget Ewropew reali jitlob għal riżorsi propji so Lodi l-aħħar riforma fuq dan suġġett saret fl-1998 għanna mekkanizmu għall-istat ta' dritt ukoll rritu ikollna mezzi biex inħarsu l-budget Ewropew meta l-valuri Ewropej ikunu attakkati u aħna maħniex lesti li nikkompromettu u nagħmlu ebda kompromess fuq l-istat ta' dritt. U d-difiża, l-protezzjoni tal-frontiera u ġestjoni tal-immigrazzjoni dan kollu jitlob budget sod wara l-Brexit, wara l-kriżi li għaddejna minna, aħna naqblu li hemm bżonn li nġeddu l-Ewropa. Nimmodernizzaw deċiżjoni fuq il-budget għandha tkun il-prova li aħna kapaċi. Il-Parlament Ewropew m'għandux jaċċetta kompromess illi joħnoq il-kredibilità ta' Ewropa kapaċi li tieħu azzjoni għaċ-ċittadini tagħha. Grazzi. Eh, grazzi ħafna President Zani issa għall-ID dak kien l-Onorevoli Ċolos ta' fisem Renew. Eh, grazzi President, hija ħasra li l-President Michel mhux qiegħed fostna biex aħna niddiskutu dal-punt importanti għax naħseb illi poġġa ħafna punti li għandhom ma mal kredibilità politika tiegħu fuq din il laqgħa daqs ekstraordinarja u importanti. Nistennew allura il-proposta l-ġdida biex naraw in numri biex naraw jekk hemm xi ħaġa li imbidlet imma mill-aħbarijiet li konstantament nirċievu ma jidrinix li dil proposta qed tiġbed leja xi tibdil u importanza minn naħa u attenzjoni minn żmien il-Presidenza Finlandiża. E, Jiena nemmen illi ftit xar mid, xur mid-deadline ta' dan il-MFF u f'waqtu li aħna nalqu il-ktib tal-ħolm tagħna u nitlu fid-dinja ta' realizmu. U da ġej mill-fatt illi il-rizorsi huma limitati, limitati għaliex. U naqbel ma dak li qal il-kollega tal-PPE ħafna drabi dan il-Parlament u daw l-istituzzjonijiet qatt ma kienu f'pożizzjoni illi jagħtu attwazzjoni konkreta u pożittiva tal-budget. Mhux biss każijiet ta' frodi, Imma f'każijiet oħra programmi li aħna poġġejna ħafna e, e, importanza politika u allura dan ifisser jinqaleb f'sistem e, li jekk aħna situazzjoni jekk aħna ma nagħtux valur miżjud tal-baġġet huwa normali illi huwa diffiċli li nagħtu l-flus fejn suppost u ħafna drabi votajna fuq riżoluzzjonijiet u direttivi u regolament li jitolbu e, disċiplina fil-budget minnaħat tal-istati membri, ma aħna għanna u koll dover ta' disċiplina fil-ġestjoni u tmexxija tal-rizorsi ta' najna nemmen illi il-prioritajiet li jem, dawk li huma fondamentali, dawk li huma miktubin fil iswet fuq l-abjad fit-trattati għandhom jiġu finanzjati mingħajr ma noqogħdu eh, niġibtu fuqhom risorsi ekstra. U Jiena nemmen illi hemm spazju f'dan il-budget biex nifinanzjaw dal prioritajiet mingħajr ma nitolbu iżjed eh, rizorsi l-20 biljun euro f'programm inutli għal riformi strutturali illi se jindawar f'kondizjonament skont ix għatal tal-Istati membri it-13 biljun euro nistgħu ndawrhom xi ħaġa oħra Insomma, aħna għandna spazju biex nagħmlu proposta verament prattika u biex insibu e, naslu għal ftejm kemm jista' jkun malajr. Imma hemm bżonn nkunu realistiċi, hemm bżonn nkunu prattiċi Grazzi ħafna. Grazzi il-President Lambert, għandek il-kelma fisem il-ħodor. budget. Eżis kollegi, il-budget huwa għodda u intom tafu il ta' nuqodu nitkelmu fuq il-lodda. Martell kbir jew żgħar dejjem martell jibqa' dak li rrid ngħid huwa li dak li huwa importanti huwa li nkunu nafu x'iridu nagħmlu bih il-budget Ewropew u jiena ħadgost nisma dak li għattint, Sinjura President, inti għati li jena mux sena ċetta budget li huwa inqas minn 25% jkun allokat għal bidla fil-klima. U jiena naħseb li huwa importanti li nkunu koerenti, jiġifieri budget Ewropew irid ikun koerenti mat transizzjoni ekoloġika u solidali Jiena oġobni dak li qal Weber imma fuq il-pak ma, ma naqbilx. Lan tal-pak mhuwiex illi nejnu il-bdewa fil-globalizzazzjoni tan-negozju imma il-lan taħandu jkun illi nejnu l-bdewa biex jagħmlu tranzizzjoni lejn il-, il il-bidja li ma tamix sara l-ambjent. Kull ma namlu irrit jikontribwixi biex aħna nilħu dan il-lan tagħna u l-ewwel ħaġa illi se jippermettin se tippermettilna naraw il-kwalità tal-budget se tkun il-tieni ħaġa kif qal Manfred ir-rabta bejn il-budget Ewropew u rispett tal-valuri tagħna l-Unjoni Ewropea Valuri hija Unjoni tal-Valuri, qabel kollox hija Unjoni ta' Valuri u aħna ma nistawx ikon id-wieħed ma jistax igawdi mill-benefiċċji tal-Unjoni Ewropea jekk ma jirrispettax il-valuri tal-Unjoni għadna il-bot minn dan. Umbat il-volum, il-volum huwa kwistjoni importanti kif għalet iraċ il-proposta tal-Parlament hija raġonevoli. 1.3 fil-mija tal-prodott domestiku gross aħna għandna bżonn budget illi iva jagħti spinta wkoll l-investiment. Imma l-investiment pubbliku jrid ikun hemm ukoll. Pereżempju fil-qasam tal-ferroviji u għalhekk għandna bżonn ta' budget illi jkun kbir biżejjed biex nagħmlu xogħol ġdid u jiena ngħid il-Kunsill Ewropew jekk wieħed punt tlieta jew wieħed punt ħamsa u tagħtuna r-riżorsi propji minta ma tistgħux tibqgħu tajdu illi tridu tillimitaw il-budget u laqas illi ikonna il-rizorsi propji. Nalla b'dan l-aħħar punt, Sir President, jiena inni għawnek u niftakar il-Joseph Dole, Martin Schulz u l-Gihver Hofstadt jajdu b'dan jikon bendit bandit over our dead body. Aħna qatt maħna se naċċettaw MFF illi imur ikun inqas minn dak tal-periodu ta' qabel u xġara l-ewwel tlieta aċċettaw dak li qalu li kien inaċċettabbli. Għalhekk jiena inħeġġeġ lill-membri kollha ta' dan il-Parlament li jkunu koerenti u li jżommu sot jekk il-proposta tal-Kunsill li se jressa il-Kunsill wara l-summit straordinarju ma tkunx aċċettabbli ngħidu le il-Parlament mhux sempliċement eh, wieħed il se jaċċetta kollox u hija ħasra illi Charles Michel mhux qiegħed hawnhekk biex jisimni ngħid dan. Grazzi President Fitto għalli sijar, għandek il-kelma, grazzi President, anka jien nishtin ninaqat ma talba li saret minn dak li membru tkellem qabli, opportunità mitlufa din li l-President Michel mux qiegħed fostna biex nitkellmu fuq dat suġġett. Insomma, jiena ma rix noqgħod nintervjeni bil insemmi lista ta' prioritajiet Imma kif ma nistawx naqblu fuq l-anijiet li għanna illi deġew murija, diskors li aħna din u li għadin namlu, huwa e, e, il-ġlieda biex e, niffaċċjaw it-tibdil klimatiku u di ma nistawx ma naqblux fuqha forsi li ma nistawx naqblu wa kif aħna niffaċċjaw il-problema qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ ir-riċerkaturi, eċetera, imma jien nista' nagħti lista ta' prioritajiet illi għandhom illi jiġu maqluba eh, f'Ewropa aħjar, dejjem aħjar, imma il-kliem. Il-kliem ġej minn sistema li hemm bżonn nagħmlu kontijiet budget differenti li fuq kollox ikollu riski riski li jistaw jerġgħu jaqgħu b'mod indirett fuq ċerti stati b'differenza il-fatt li aħna mixin lejn diskussjoni li bil-fors ħatwassal għal riskju li tista' E, tigarantixxi li parti tal-politiki li jsiru bħala programm tal-Kummissjoni tiġi biex naqtaw fuq ċerti aspetti li huma tant importanti anke minħata dal-Parlament. Qed nirreferi b'mod partikolari għall politika ta' koeżjoni l politika agrikola l pak il-politika agrikola. Jiena naqbel ma dak li għal kollega tiegħi fuq il-prattika ta' dal-budget. Mannix il-koraġġ illi namlu nuqqasijiet li huma drastiċi u importanti il-imbatijatu riżultat pożittiv ma ir-rieda kif biex naraw kif nistgħu niżviluppaw dal-investimenti u nhar it-tnejn infetħet id-diskussjoni fuq il-patt ta' stabilità jidir li huwa għandu kontenut differenti ħafna minn dak li qegħdin fil-fatt nafas f'nafsu fuq nala anka dal-ħodu f'din l-awla kien hemm għamilna ċen fuq l-istat ta' dritt li huwa wieħed mill-iktar valuri tal-Unjoni Ewropea u allura Għanna l-konvenzjoni nistgħu nispjegaw x'inhuma il-kriterji li jirregolaw l-istat ta' dritt u anka li norbtu daw il-valuri daqshekk importanti għal possibilità illi nużaw inqas risorsi. Allura dan huwa e, għad mux li ma jirrispettax il-dawk li votawna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Papadi Mulis għal għandek il-kelma. Grazzi ħafna. Fl-assenza tal-President Jean Michel waqt din id-diskussjoni tal-lum mhuwiex aċċettabbli. Huwa sinjal ħażin ta' dak jiġri, ta' dak li jiġri. Is-Sinjura von der Leyen ippreżentajtu programm mal ħames snin u rċifejtu eh, vota fiduċa minnaħat ta' dan il-Parlament Ewropew. Eċveri mux kif et mux kif għal il-Kummissarju li ju bil edha ħdejk eh, fuq il-honest broker bejn il-Konsil u l-Parlament. Għaliex, għax biex nifinanzjaw il- il-program li prezentajtu intom program finanzjarju għalmenu għandu jkollu il-1.3 fil-mija tal-GDP Ewropew u mhux possibbli illi eh, natwaw il-Green Deal mingħajr ma jkollna nuqqasijiet mill-politika ta' koeżjoni mill-pak u m'hemmx finanzjamenti għall-investimenti anke għall-innovazzjoni u m'għandniex sempliċement naċċeleraw l-ekonomija maħna rridu kollna anticipaw xi kriżi li jista' jkun hemm mal-orizzont u dan jagħmel budget iktar ambizzjuż u hawnhekk iwassluna għal eh, punti eh, prattiċi, konkreti biex ikonna kompromiss sostenibbli bejn it-tlet istituzzjonijiet irridu nażlu it-triq tal-Parlament Ewropew għax nemmen li il-proposta tal-Komissjoni huma xi ftit superati. Il-proposta tal-Komissjoni tas-sena l-oħra edha 5% iktar l-isfel mill-kwadru finanzjarju li għanna bżonn. Allura aħna rridu, eh, sinjura, for trid eh, tikkonvinċi lill kanċelier Merkel Iġifiri għanna irridu eh, nikkonvinċu il-kapijiet il tal-gvern biex nikkonvinċuhom għax kella l-Parlament Ewropew ħajkun obbligat li jivvota eh, budget li mhux aċċettabbli u dan m'għandux jiġri skont aħna. Grazzi. Si l-onorevoli Pedicini għal non attakati, Grazzi ħafna President. Fil-waqt li l-proposta l-iktar rib tagħna f'dak li għandu xaqsam mal-MFF hija dik tal-Komissjoni Ewropea. Aħna verament favur, ovvjament, kif intqal minn kollegi oħra li tkellmu qabilna, jiena naqbel ħafna fuq li kunem budget tajjeb ħafna għal Green Deal kif ma nistax inkunu kontrarju għal dan. Irritu nsostnu koll il-fenomenu migratorju e, f'dak li għandu xaqsam ma' istati membri illi qed jimpenjaw ruhom fuq dan, immanka naraw il-kawżi profondi fuq dak li għandux ta' integrazzjoni. Imma da m'għandux ikun skapitu tal-politika tradizzjonali, qed nitkellem fuq il-politika ta' koeżjoni u fuq il-pakke li tagħmel fil-fatt il-politika tal-Ewropa għal ġnus għan-nies. F'kull każ li nqala l-kontributi nazzjonali ma jistgħux jiżdiedu l-Unjoni Ewropea jrid ikollha kuraġġ li tiffinanzja li dan nifisa tiffinanzja dawn il-proġetti bil-flus tagħha stess u rridu insostnu tassa it-taxxa tal-karbonju u l-web test. Grazzi ħafna u issa nagħti l-kelma e, aħna nisimgħu mill-membri parlamentari individwali. E, panie Przewodniczący, Pani Komisarz. Grazzi President, Komissarju, il-dibattitu tal-budget għatmu wieħed faċli. Irridu niftakru li aħna wasanna f'perjodu fejn l-Ingilterra ma dixmana. wasanna f'moment fejn għanna nirrevedu tejbu l-affarijiet kif jgħidu ħafna, imma kif inti tejb l-affarijiet eh, hemm metodi differenti. Il-Parlament Ewropew jgħid moċċar ċar li wara l-Brexit L-Unjoni Ewropea għandha żomm livell ta' attività jew inkella anki twessaw għandna żommu livell ta' ambizzjoni. Il-programm għandu jkun dak li kellna sissa Plus dak li għanna bżon għal futuri ma fil-Konsil għedin naraw approċ differenti. Hemm ċertu stati membri li jgħidu mhux biss rridu budget inqas, imma hemm ċertu stati membri li jridu wkoll inqas attività min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Rridu inqas attività. Tista' tifhimha din E, ma nistawx imorru lura għall-idea antika Britannika. Mm, huma mhux biss fuq il-baċċetta jitkellmu għaw, uma qegħdin jgħidu illi l-Ewropa għandha tkun iżgħar fil-kompetenzi tagħha qed imorru lura għall-era e, Britannika. Wara l-Brexit, l-Unjoni Ewropea ma tistax tagħti eh, il-livell ta' ambizzjoni għax inkella se nippruvaw biss il-punt li mhux qegħdin nafaċaw l-isfidi b'mod effettiv. U allura rridu nsibu mod ta' kif aħna nistgħu nkampaw ma' eh, bidliet addizzjonali, sfidi addizzjonali permezz ta' riżorsi propji. Aħna se niddefendu il-livell ta' ambizzjoni u mhux se naqblu ma li l-Ewropa titnaqqas fid-daqs tal-attività tagħha. Grazzi. Grazzi, issa għal żewġ minuti nofs Sinjura Marquez. President, Kummissarju, il- l-MFF irrit jikkonċilja l-ambizjonijiet mal-nefqa. L-impenji li ħadna fil-fat fil-rigward ta' ċittadini. Il-ċittadini irridu li aħna nirrispettaw l-impenji li ħadna maħħom. Aħna għanna sfidi kbar u d-demna u rridu nerġaw nirbħu il-fiduċa ta' ċittadini fin negozjati fuq il-qafas finanzjarju pluriennali rridu namlu eżerċizzju fejn kull wieħed mill-istati membri jrid iwarrab l-egoizmu nazzjonali tiegħu. Dan huwa possibbli għaliex dejjem irnexxinna tul l-istorja kollha tal-Unjoni Ewropea. Irridu inqisu l-interessi nazzjonali u anke dawk Ewropej hija possibilità illi tista tintlaħaq. Aħna rridu għam dawn affarijiet illi aħna nisimgħuhom dejjem fid-diskorsi politiċi tagħna hemm bżonn li dak li ngħidu ma, ma jkunx biss kliem fieraħ. Aħna nixtiequ nippromovu l-investiment it-kabbir ekonomiku u għallek għanna l-program Invest EU rridu nġildu kontra l-ugwalanza politika, għanna politika ta' kozjoni, rridu iktar innovazzjoni, iktar digitalizzazzjoni irridu nipromuovu l-kooperazzjoni bejn is-sistemi tal-edukazzjoni fil wieħed mill-istati membri u għal dan għanna il-programm Erasmus irridu niġġieldu kontra l-bidla fil-klima għanna l-politika ta' koezjoni, il-pak u l mekanizmu għal transizjoni ġusta. U nista' nkompli b'din il-lista mal dan kollu għanna bżon ta' finanzjament, finanzjament xira, kontribut diretti minant l-istati membri mux se jkunu bizzejiet irridu nikkompensaw u nżidu il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea billi nużaw il-rizorsi propji dana mingħajr ma namlu iktar pis fuq iċ-ċittadini aħna ma rridux kriżijiet istituzzjonali imma aħna lesti illi natu l-approvazzjoni tagħna biss jekk ikonna budget illi ikun wieħed illi jista' jissodisfa l-ambizzjonijiet politiċi tagħna. Thank you for two minutes, Madam Hayek. Merci, Madame la President. Signora President, Sur Commissario, Signora Ministru, wara sentejn ta' telf ta' ħin, issa kulħadd qed iħossa l-aġla u hija ħaġa tajba li l-Ewropa qiegħda tiffaċċa l-futur tagħha na sfidi kbar qudiemna u rridu nagħmlu sforzi kbar u malajr. Dan kulħadd jafu imma wara uh, 60 sena ta' ħajja flimkien dan il-budget il irid ikun budget xira. Ħadd kemm se nagħti u kemm se nieħu. Kulħadd joqgħod ifetta għal ċerti stati kulħadd irrid inaqqas il-kontribut nazzjonali u dana huwa mħeġġeġ mis-sistema ta' finanzjament tagħna. 80% kontributi nazjonali din is-sistema ta' finanzjament li għanna bħalissa eh, taħdem bil-kontra u qegħdin nagħmlu l-affarijiet iktar komplessi u dejjem nippruvaw innaqsu l-ammonti. ir wol tal-President tal-Kunsill mhuwiex sempliċi, però aħna nappoġġaw lilu anke l-Kummissjoni hemm din l-ġlieda fuq ir-riżorsi propji bir-riżorsi propji illi ifissru illi il-kontributi nazzjonali se jonqsu. Jiġifieri din hija soluzzjoni fejn jirbaħ kulħadd kif semmiet is-Sinjura President qabel. Hemm bżonn ta' iktar awtonomija finanzjarja. Illum wasal il-moment li niffaċċaw l-affarijiet Is-sistema ta' finanzjament li għandna għaddejja minn kriżi eżistenzjali r riforma dana se jirriskja illi infarku il-tamit kollha illi l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta. Irridu naraw kif se nagħmlu jiena rrid niddefendi il-reforma sabiex iċ-ċittadini Ewropej ikollhom dak illi jistħoqilhom. Two minutes, Mr. Bay. L-Onorevoli Bej għal żewġ minuti il affas finanzjarju pluriennali huma traduzzjoni finanzjarja tal-lażliet u prioritajiet politiċi li il-budget tal-Europa li kun 1.1 u 1.3 tal-tul nazzjonali gross huwa verament daħ fil-weċ il-Brexit telaq Eh, il-Brexit spiċċa issa il-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea u rridu nagħmlu tajjeb għal dan il-vojt. Mela, iċ-ċittadini u l-bqija tad-dinja x'se jaħsbu fuq l-Unjoni Ewropea li wara illi il-Renju Unit tella issa hija lesta wkoll illi tkompli eh, tikber u testendi ruħha Kif se nagħmlu aħna biex niġġieldu kontra l-immigrazzjoni u nħarsu il-frontieri tagħna? Aħna aħna xirridu nagħmlu mela issa rridu nissakrifikaw l-agrikoltura u nwassu għal 33% il-budget allokat għall anijiet klimatiċi. 300 biljun ta' euro biex inkomplu nillimitaw il-libertà tal-kumpaniji tagħna u se nkomplu ndajfuhom. Sinjura von der Leyen, inti għattilna illi trid tibni l-budget flimkien ma' ċittadini Ewropej, melax ma tismaħħomx xie ċittadini u ma jridu protezzjoni ekonomika, jridu l-kontroll fuq il-frontieri, ma jridux b'rizorsi propji għaliex dana se jkunu taxxa oħra, taxxa addizzjonali bħalma Danna ma jagħmilx sens u ma jridux Unjoni Ewropea li llum biex taħbi l-inkapaċità tagħha eh, tipprova eh, tagħti elezzjonijiet il ħaddieħor u bat iridu wkoll nagħtu lezzjonijiet fuq drittijiet tal-midem li bqija tad-dinja. Mr. Andreessen. Għal żewġ minuti issa Sur Andreessen. Grazzi. biljuni ta' euro għal budget Ewropew eh, Signora Merkel tiġi li tal-budget tal-Europa. Eh, il-headlines tal-gazzetti jgħiduha. Però bħalissa mumiex qegħdin jagħtu każ il-futur tal-Unjoni Ewropea, rridu n-neutralità tal-klima rridu ninvestu fir-riċerka fiż-żaza, eh, hekk iridu l-ħodor għalmenu. menu Irridu investu fl-innovazzjoni wkoll. U allura il-proposta ta' Charles Michel irrid jirrifletti dan wieħed fil-mija jew wieħed punt zero seba' fil-mija u ftit wies eh, ma nistgħux naqtaw il-budgets u nagħmlu dannu għal futur tal-Ewropa. Għandna bżonn investiment komuni fil-futur tal-Unjoni Ewropea rridu nassiguraw li l-Unjoni Ewropea ssir neutrali fil-qasam tal-klima imma il-flus u sew inqas flus għal eh, faham u aktar flus għal enerġija rinnovabbli u eh, soċjetà li tkun aktar favur l-ambjent. Mhux biżejjed illi noqogħdu nroxxu l-flus kullimkien irridu nassiguraw li aħna eh, nlaħqu mal-valuri tal-istat ta' dritt u eh, dawn il-pajjiżi li ma jagħtux kas issa ta' dritt m'għandhomx jieħdu il-flus Viktor Orban u oħrajn kienu qegħdin ixekklu l-istat ta' dritt eh, u jekk mhux se jappoġġaw l-istat ta' dritt aħna mhux se nappoġġaw din il-proposta. Ħadd ma benefika mill-Unjoni Ewropea daqskemm ibbenefikat eh, il-Ġermanja u għalhekk qed inħoss li il-pożizzjoni ta' Merkel hija waħda li mhix tajba il germania investiet f'ħafna eh, livelli tal-esportazzjoni u anke f'pajjiżi oħra u allura jiena nixtieq li l-Gvern Ġermaniż jikkommetti għal budget tal-Unjoni b'saħħtu bħalissa l ġermania tinvesti 87% kull jum, kull ġurnata eh, per ċittadin u eh, dinija importanti jekk ridu Ewropa tajba għal-klima fil-futur. Issa l-Onorevoli Van Overfeld. Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju, Signori. Aħna tajna opportunità kbira mill-istituzzjonijiet 60% ta' membri ġodda fil-Parlament Ewropew, Kommissjoni ġdida b'ambizzjonijiet Eh, b'saħħithom ħafna u anki President ġdid tal-Kunsill Ewropew. Iġifieri rari illi nkunu eh, f'konstellazzjonijiet kbar bħal dan tal-MFF irrit ngħid illi dan il-Parlament Ewropew il-ġdid 60% ġdida eh, se jaħdem il-Kummissjoni u l-Kunsill diġa u rew kif iridu jimxu fuq il-klima u fuq il-negozji u dawn huma importanti għal prosperità tagħna u għall futur tal-kompetittività tagħna. Ma dan ukoll dawn l-ambizzjonijiet għandhom bżonn il-finanzi u għalhekk għandna bżonn il-budget. Meta jiena nitkellem ċertu kummissarji jitkellmu dwar dan huma jgħidu illi jiġi x'jiġri aħna rridu inwaslu il-Green Deal il-ġdida imma jiena nħossar responsabbli xi ħaġa hekk, din it-tip ta' stqarrija pereżempju se li lill-investituri flok ta' trattom lejna u għandna bżonn natatawhom lejna. Fl-istess ħin, l-Ewropa għandha u wkoll li għandna nigarantixxu il-prestazzjoni effettiva. Kull euro għandu jiġġenera valur miżjud għaċ-ċittadini tal-Ewropa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Omar G. Grazzi. Dak li jolqotni f'dawn in-negozjati fuq l-MFF huwa n-nuqqas ta' sens storiku tal-kapijiet tal-gvernijiet l-Unjoni Ewropea għandhom tafu edha f'salib it toroq u meta jdan taħwit eh, ekonomiku, demografiku, etc. jiġi għall-Unjoni Ewropea illi tagħmel pass il qudiem imma toqgħod magħluqa fiha nfisha aħna għandna fil-Kunsill Ewropew eh, kapijiet tal-gvern illi ma mhux kapaċi jiffaċċaw din ir-realtà u li qegħdin iġibu ruħhom bħalli kieku eh, kienu mexxejja żgħar ta' xi kumpanija żgħira jew xi trade union żgħira la hemm kuraġġ politiku li aħna niftħu it-triq għall-Ewropa li ma tkunx iktar taħt il-madma tal awsterità u li tkun kapaċi illi tieħu l-aħjar minn dak li joffri l-potenzjal ta' dan is-seklu u toprika eh, eh, tipproteġi li ċittadini u l-investituri. Mela budget żgħir l-Europa se tmur lura f'dawn l-10 snin li ġejjin għaliex it-naqis fil-budget tal-pak u l-politika ta' koezjoni se jkun kbir ħafna inqas koezjoni ifisser inqas tkabbir, inqas investiment, inqas impiegi, iktar frammentazzjoni u iktar faqar. U jina nalaq billi najt illi il-politika ta' koezjoni hija politika għal futur fuq il-programmazzjoni tal-2014-2020 iktar minn 100 biljun euro kien investit favur l-ambjent u l-klima permezz ta' din il-politika. Grazzi. Mr. Omar. Grazzi. Sur Omarġe, għandek blue card, mistoqsija taċċetta? Għandek blue card. Is-Sur Marquesi jixtieq isaqsik xi ħaġa, taċċetta iva, all right, mela jekk jogħġbok Sur Marxe. Thank you, Madam President. Grazzi, Sinjura President. President Omar Ġif, pajizi fil-Portugal, aħna qallibna l-paġna tal-austerita, aħna ġibna t-tama fil-pajis tagħna u anki lil ħafna Ewropej li urejna nistgħu ndawru l-pawġa l-paġna tal-austerita u kif qed tgħid dan il-budget huwa tama ġdida għall-Ewropa illi imexxi fuq il wedet li għamilna lill-Ewropej. Ewropa ta' aktar ambizzjoni u anki l-modernazzjoni u li niddefendu l-politika li nemnu fija. Miljuni ta' Ewropej i'm not sure there was a clear question but mr omarjee would you like to respond? Yeah. Eh, kollega Pedro Marquez, naħseb illi il-vizjoni tiegħi u tiegħek jaqblu huwa veru illi il-politika ta' koeżjoni hija politika illi eh, se tipparteċipa fost il-prioritajiet il-ġodda li qed jitfasslu llum u din id-distinzjoni bejn il-politika il politika addizzjonali politiki ġodda hija distinzjoni illi mhijiex ibbażata fis-sot. Grazzi issa għal minuta is-sur Papadakis. Diskussjoni fuq il-budget hija eh, immarkata mill-interessi l-kbar illi huma perikolużi ħafna għal kullħat jipprova jiġbet leħ wara il-Brexit qegħdin nippruvaw nestendu il-sfruttament tax-xogħol biex nġibu iktar faqar il-gvern fil-Greċja ta' neodemokrazija hija jala l-impjanti li jagħmlu l-estrazzjoni tal-linjite u qegħdin ħafna nies qegħdin jitilfu xogħolhom. U saħna se nkunu niddependu iktar fuq l-enerġija li tiġi importata minn pajjiżi oħrajn. Min irid jippromuovi ċerti affarijiet u ifaqqar pereżempju il-bdewa aħna niddefendu il-ħaddiema u niġġieldu kontra din il-politika populista. Grazzi ħafna talba mistoqsija minn Sinjura Grappini taċċetta mistoqsija is-Sinjura Grappini. Eżist kollegi na nifhem illi eh, għal eh, pak inti tħossi li fil-kwadru finanzjarju li jmiss iridu naqsu dal-fondi u forsi kuna min jaf, forsi kuna ħjar li jekk inkunux li nirkupraw niġdu lura flus li l-intilfu u mhux innaqsu għal-pak. Mr. Papadakis. Se κάθε periptosi i ωφελημένη και... Grazie ħafna, ikun xikun il-mod. Dawk vantaġġati tal-pakku mal-azzjonisti. L-investimenti tal-kapital jizdiet iz waqt li jitnaqsu jgħanidu hekk. Il-vantaġġi għal-bdiewa żgħar u mal-azzjonisti li jgwadanjaw minn dawn il-politiki u dinja l-linja tal-pakk il-qadima li titmexxiet il-qoddim. Jiġifieri il-bdiewa jridu jorganizzaw ruhom jissiltu għal favur id-drittijiet tagħhom qabel ma jkun tard wisq. Grazzi il-kelmi mimis, aħna nistenew mill-Novembru tal-2018, aħjar tat mill qatt. Aħna diġa għanna rizorsi finanzjari, konna għanna bizzejiet eh, finanzi fis-sot illi namlu l-Europa kompetitiva irrid konna tkabbir u tirrispetta l-ambjent u hija soluzzjoni nużaw rizorsi ta' tagħna stess u jekk ma nużawhomx u nużaw risorsi aħja ta' ħaddieħor ma nkunx nistgħu naslu għal livell eh, li għandna dan li naslu fih fl-Unjoni Ewropea. Ma nistawx nikkastigaw iċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea, mbagħad hemm prinċipju sempliċi ħafna. Min min iba, min iħammeċ irrit irrit iħallas għal din ir-raġuni aħna favur li konna taxxa fuq il-kumpaniji l-kbar diġitali u mhux biss hekk imma il-suq tal-karbonju